Kollegi e kollegi, subito due. Kollegi, minnu fiħ eh, zewċ punti, ninaqat ma'kom il-kol mal-klim tal-President Schultz il-biraħ fil-bidu tal-plenarja fakkar il-kollega